annuncio l'esito del secondo turno di scrutinio per l'elezione dei Nista nħabbar riżultat tat-tieni round tal-elezzjonijiet tal-Viċe Presidenti. Kien hemm 672 il-vot kien hemm 34 il-vot mhux validu għalhekk intefgħu. 638 il-vot. Il-maġġoranza assoluta hija 320. Issa, ħanna tikom il-lista tal-kandidati u kemm ġabu voti. Langstroff, 393. Signora Luna ġabet 441. Is-sur Papadimulis, ġab 469. L-Onorevoli Paxku 517. L-Onorevoli Tarand 261. Eh, Għalek, inħatru is-sur Pasku, Papa Bimulix, Luna Ċek u Lamstorf. Dawna kollha ġabu il-maġġoranza tal-voti. E sulla base del secondo turno di scrutinio li programmo per A bażi ta' tini round ta' votazzjoni u skont id-dispożizzjoni tar regoli sta' dawn għalhekk huma maħtura viċi-presidenti tal Parlament Ewropew nixtieq nifferħilhom kollha. Skont ir-regoli l-ordni ta' tal-Viċe Presidenti hija skont l-ordni li fiha ġew maħtura. F'każ fejn kien hemm f'każ jekk ikun hemm eh, voti indaqs ikun hemm imbagħad kriterju ta' eta. Il-lista ta' Viċe Presidenti ser tiġi ppubblikata fil-minuti. Issa dwar l-elezzjoni tal-kwesturi nixtieq nissuġġerixxi illi l-iskadenza sabiex jitresqu il-nominazzjonijiet tal-kandidati hija l 4 ta' l in Il-nominazzjonijiet jridu jintbagħtu lis segretarju Ġenerali f'r 00101 sal-ħin li semmejt. Dan huwa fil-binja Louis Vice, L-ewwel round tal-elezzjonijiet għall kwesturi se tkun mill-erba' nofs.